biex kunem ta' kooperazzjoni mal parlament inkluż l-iżvilupp ta' din il-politika tant importanti. Grazzi ħafna, grazzi wkoll. L-Kommissjoni, Sur Xafkovic, Aziz kollegi, sinjuri, dibattitu issa malu, il-votazzjoni ħassir għada f'nofsinar, nawgura kulħadd il-lejli tajjeb, is-seduta ġurnata, grazzi.